Il-President, grazzi ħafna surodi, ta' belħaq, dak relevanti kien point of order u investigaw dak li jett. Għal daqstant ikunu disponibli l-minuti fil-laqa li jmiss il-mozzjonijiet ta' rezoluzzjonijiet adottati matul din il-laqa ser jitresqu koll il-korpi u istituzzjonijiet rilevanti mhux qed naraġazzjoni